Issa. L-ICR resqet punt fuq id-delegazzjonijiet tana iddaħħal fil-minuti tal-lum. Jekk memx kummenti, jekk memx kummenti mela minuti jiġu għattot